at the beginning. This is in Rozpoczynamy głosowania. Ko pierwsza... Mela nibdew il-votazzjonijiet. L-ewwel kwistjoni. Is-Sinjura Inveld. Thank you, Chair. Iva, Sur President, fil-qosor, kollegi, aħna għanna kif smajna l-indirizz tal-mexxej tal-Unjoni Afrikana. Naħseb li dan huwa avveniment importanti. U f'din l-okkażjoni jiena nixtieq, anzi għandi rikjesta għat mexxija ta' din kamra. Ftit